Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, ir-riżoluzzjonijiet adottati f'din is-sessjoni jingħaddew lil nies konċernati. Wasanna għatmim ta' din il-plenarja u nixtieq ilkom il-vjaġġi tajjeb lura darkom u nala il-